Jak Państwo wiecie, pierwszym punktem dzisiejszego posiedzenia. Nibdew sessjoni kif intkom kol, kol tafu. L-ewwel punt fuq l-agenda hija il-votazzjoni fuq it-talba ta' applikazzjoni ta' proċedura d'urġenza fuq il- Regolament tal-Kursil 1234 tal-2007 fuq l-Organizzazzjoni Komuni ta' swi tal- eh, ta' xi prodotti tal-bidja. Nerġa' najt proposta ta' bidla fir-regolament 1234. Isur De Castro. L-ewwel nibdew bl-opinjoni tal-Kumitat tal-sajt u tal-iżviluppa tal-bedja. Sur De Castro. Sur President. Komissarju, kollegi. Aħna edinaw nerġaw biex niddiskutu l-kwistjoni tal-krizi fil-settur tal-ħalib. Situazzjoni negativa ħafna u tħassibna kif mm, anki il-bdewa Ewropew, Ewropej imħasbin u għandhom biza għal-futur. Dan il-Parlament diġa esprima ruħu fuq din il-problema billi approva rizoluzzjoni bil-proposti tagħna kif ukoll biex eh, adotta l-proposta tal-Kummissjoni biex iżid il-periodu eh, tal-ħalib mm, fil-trap u għal butiru anki għal ħazna tal-ġobon. Aħna rajna illi proposti tal-Kummissjoni ma kienux bizzejiet, issa irridu niddeċidu jekk senatu proċedura ta' urġenza għas-settur tal-ħalipu tal-, tal eh, u tal-ġobon fuq eh, CMO unika illi aħna nintroduċu meżuri ta' urġenza minn ma naddu fil- mill-proċeduri normali. Il-bira flasġija kienem laqa tal-Kumitat u kienem prezenti il-Kummissarju Marian Fischer-Böll. Nishtiqni ringrazzja anki eh, fisem il-Kumitat. E eh, Sinjura Kummissarju li ġiet fil-Kunsil fl-aħħar tal-Kunsil tal-Bidja li kienem fl-Lussemburgu. Kien eh, ħaġa, kienet ħaġa importanti u nirringrazzjawa tal-li ġiet. Il-bira il-dibattitu kien imqajjem ħafna u kien hemm ħafna problemi li iddiskutejna mal-kollegi. Rajna kif il-Kumitat eh, il-Kommissjoni Ewropea imxiet mm, bdew minn kbir minn ma tifhem il-problemi li għanna bħal mbagħad Eh, eh, kienem l-artikoli l-artikolu 186 u eh, il-fatti li aħna għanna kart blanche bħala komitat suppost kienem iktar fondi biex nkunu nistaw nafaċaw il-krizi. Dawnu ma tħassib importanti u aħna kollha naqblu fuq Pero, President, aħna nishtiqu najdu li l-Kummissjoni għamlet sforzi kbar u għamlet progressi u rrit li setiħu eh, nota tal-opinjoni u tal-volontà tal-Parlament għaw font ta' 280 miljoni ta' euro li se nivutaw fuq unar il-ħamis u tkellimna fuq xi miżuri li se jidħlu pereżempju l-ħażna privata għal ġobon u zidna anki l-għajnuna de minimis eh, minn 6 eh, miljoni u nofs sa 8 miljoni. Eh, issa, aħna nafu li dan mux bizzejiet, pero aħna nħossu presidenti li għanna nivutaw a favur ta' din procedura ta' urġenza. Il-bidja Ewropej qed jistennew risposta posti minnu fih u ġa eh, eh, inħela wis izmin. Ir-rum iridu nieħdu responsabilità biex naġlu biex naffoċċaw il-kriżi b'deċiżjoni. Ejja nuru kollegi l-istess responsabilità illi eh, illi daħlet ehm, bija il-trattat, daħal bija trattat ta' Lisbona. Grazzi. Grazie. Grazie kollegi, signori. Għal-dastan taħna għanna votazzjoni fuq it-talba ta' applikazzjoni tal-proċedura ta' urġenza. Għanna limitazzjoni tal-kelma ta' tlet minuti minn li titkellem favur jew kontra din il-mozzjoni. Enti favori o kontra? Jiena sa nitkellem kontra. President, Signori, aħna kontra l-urġenza, mux għalix ma nħossux illi emżon nieħdu miżuri eh, urġenti. Imma għalix il-Kummissjoni għanda tiħu il-miżuri eh, xirqa u l-Komissjoni ma tistax tirsolvi l-krizi tal-ħalib bħalissa l-Komissjoni miex parti ta' soluzzjoni, Ija propju l-problema stess. Hemm għal dastant niftakru illi l-Komissjoni propju ħolqot din il-problema billi il-limitat il kvoti u għal ħafna xurma għamlet lebda reazzjoni. Il-Kummissarju erba' ġimat e, ilu għalet illi mem nebda problema, jessu jirsolvi il-problemi kolla u kol maridu nistennew. Għalda għastan taħna nistennew minn din il-Kommissjoni soluzzjoni oħra. E, e, tri illi intazlet e, miex tri tajba, il-Kommissjoni ma se il-komitat, il-komissjoni ma stax tajt il-vira ħalli ma eh, raġunijiet ġew mitlubin dawn il-flus, dawn il-fondi ekstra. Ristrutturazzjonijiet, ehm, forsi, ma eh, ma memx, fil-pjan li nsaħħu l-organizzazzjoni tal-produtturi u ma taċ laqas risposta fuq il-fat li aħna rridu niproteġġu il-produtturi atturi fil-ġlida kontra il-supermarkets. Il-Kommissjoni il-biraħ ma prezentat lebda soluzzjoni fuq dan, fuq din il-problema. Għal-dastant għanna dubbi gbar fuq il-fat li l kommissjoni tista tirsolvi il-problemi. Eh, pratikament sentu għom eh, blank check u naraw minar man kunu nafu li ma problemi u ksej għandhom f'moħħom jirsolvu u kif. U għadin raġuna se nivutaw kontra. Aħna ġilidna fil-parlament għal ħafna żmien biex ikonna aktar setat u drittijiet speċjalment fuq il-politika tal-bidja u issa illi se jidħol fis seħi trattat tal-Lisbona minn hawn ftit ieħor dawn is-setat qed joħdu omna. Aħna nħossu illi ridu niddefendu d-drittijiet tagħna. Aħna għandu jkollna dibattitu hawnhekk u għall-Parlament illi e, għandu e, jieħu il-problema fideħ u għal daqstant għanna nkomplu niddiskutu aħna responsabli uh, ah, waħda bħala membri tal-parlament irridu eh, naqdu dan il-dmir u bekk inkunu nistaw nejnu il-bidja u l-produtturi tal ħalif fuq dan. Grazzi. Nirringrazzjakom. Isur Dessa. Favuri o kontra? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Grazie President. Kollegi, it-talba e urġenti li ġieti prezentata mill-Kumitat ma tissodisfax e, e, xewqejt kollha. Eh, naqbel ma dak li għal dak li tkellem qabli. Però ma rridux natu sinjali zbaljati l-bdewa. E, tkun ħaġa zbaljata kien għamlu hekk u għallina se nitkellem a favur ta' din it-talba e, tal-applikazzjoni ta' proċedura urġenti. Aħna għanna l-possibilità li niprezentaw emendi u ntejbu din il-proposta. Hemm possibilitajiet E, b'emendi kif fatt illi nillimitaw fi żmien dawn id-drittijiet u dawn is-setat issa li waslu fidejn il-Kummissjoni Ewropea. Għal daqstant jiena nitlobkom illi tivutaw a favur tal-urġenza. Grazzi. Signori. Em, em persuna li tkelmet favur u oħra tkelmet kontra u kifat qabel aħna għanna eh, żmien eh, limitazzjoni għal żmien għal minuta. Naddu għal vot. Dan huwa vot normali, mhux eh, vot nominali. Min huwa favur tal-applikazzjoni tal-urġenza? Grazzi. Min huwa kontra? Grazzi. Astenzjonijiet. Grazie. mela l-urġenza ġiet approvata. Nishtiq infakarkom illi il-votazzjoni sessir nar il-ħamis għabbażi tal-proposta illi saret u sal nar l-erba sada għandhom jiġu prezentati l-emendi nitlobkom t-rispettaw l-iskadenzi. Il-dibattitu fuq dan il-sujġet se jisir il-lejla nerġanajt eh, dibattitu fuq dan is-suġġett se jkun il-lejla. L-emendi eh, għandhom jiġu prezentati sa għada fl Issa għanna fuq l-agenda stqarrija tal-Konsillu tal-Kommissjoni fuq il-tibdil fil-klima u l-pajizi li għadhom qed jiżviluppaw fil-kuntest tal-konferenza ta' nas tal-ġnus maquda dwar il-bidla fil-klima ta' Kopenhagen nitlob lill-Ministru tal-Ambjent